Okay. Point four of the agenda. Punt erba tal-agenda. L-iskrutinju tal-atti delegati u miżuri ta' implementazzjoni u llum se nitrattaw xi ħaġa tassew relevanti. Il-Kummissjoni adattat dan l-aħħar qatt delegati u bla dubju se jkollna din id-diskussjoni flimkien mal-kwistjoni tat-tielek ukoll fejn nafu li eh, għaddejja ħidma preparatorja bħalissa u nixtiequ wkoll niġu informati mill-Kummissjoni hawnhekk dwar x'inhu jiġri. Kif tafu l parlament talab li jkun eh, integrazzjoni tajba taż żewġ għodda. Naħseb li ġifiri din hija kwistjoni sew importanti. Issa nixtieq nilqa lil Patrick Pearson minn Digifizma lil Mark Adams minn lba u l-Elke Koenig nilqakom il-koll. Iċ-ċermen tal-SRB Elke Koenig. Nistgħu nibdew bil-Kummissjoni. Imbagħad li BA, imbagħad Elke. Is-Sur Pierce ngħaddu il-kelma. Ħames minuti. Grazzi, President. Punt importanti li għanna għoddimna bħalissa, se ngħid xi ħaġa fuq l-emrel umbat fuq it-tielek ukoll. Fuq l-emrel kif qed inti stess ukoll il-Kummissjoni diġà adottat L-Emerald Standard fit-23 ta' Mejju l-ġimgħa l-oħra adottajna standard li jemenda il-proposta tal-IBA il-rakkomandazzjonijiet u proposti eh, fatt ta' oqsma. Kuntenti li naraw li l-IBA qabel u inkluda għad ġmielu ta' emendi li proponejna aħna wkoll. Hemm qasam wieħed fejn aħna ma segwejniex eh, il-proposti tal-IBA, ġifiri fejn hemm il-proposta li nintroduċu 8% eh, armonizzati minimi għall-emrel għal banek relevanti sistematikament. Hemm żewġ raġunijiet għal fejn ma minniex dan. L-ewwel punt legali. Id-direttiva hija ċara meta niġu għal kalibrazzjoni tal mrel jiġifieri li l-emrel hija rekwiżit speċifiku għal banek determinat skont il-każ mill-Awtorità ta' Riżoluzzjoni. L-armonizzazzjoni ta' 8% minimu mhix kwistjoni li tkun xi ħaġa xierqa jew inkella leha fuq livell tnejn sempliċement kwistjoni li hija illegali din fl-opinjoni tal-Kommissjoni. It-tieni raġuni għalfejn ma introduċnejniex Dan il-minimu ta' 8% fl-istandard tekniku tagħna kien kwistjoni politika. Dan issemma fi trilogi sur President ġi maqbul bejn it-tlet istituzzjoni, il-Parlament, il-Konsell u l-Kummissjoni li ma jkunx hemm armonizzazzjoni ta' dan fuq livell numru 2. Il-Kummissjoni rifletti dan il- bil-politiku fl istandard tagħha, dan l istandard li qegħdin irresmu. Se nkun ċar, Aħna naqblu li hemm bżonn li jkun hemm emrel b'saħħtu u dan għamil ħċar fl-itra tagħna lill-LBA li l-istituzzjonijiet kollha l-banek kollha għandu jkollhom emrel b'saħħtu. Hawnhekk hemm konsensus. Mhux qegħdin naqblu però mal-possibilità li narmonizzaw dan fatt ta' livell tejn. Dan eh, jek jibdel xi ħaġa fit-test. Xi ħaġa li tagħmel differenza prattika? Le. Għaliex l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni għandhom diskrezzjoni fuq it-test ta' livell wieħed tad direttiva ta' riżoluzzjoni biex jiffissaw l-emrel f'livell xieraq aktar baxx minn 8% aktar għoli minn 8%. L-għażla fidejn l-awtoritajiet fuq eh, bażi skont il-bank. President, ċaktarx li rridu nħaffu fuq l istandards Il-Parlament għandu tliet xhur issa biex joġġezzjona nifmu li l-autoritajiet ta' riżoluzzjoni jixtiequ li nħaffu u aħna nittamaw li l-Parlament issa jaqbel li ma noqogħdux nittardjaw id-dħul fis-seħħ ta' dawn ir-regoli tekniċi. Xi jmiss issa? Għadna ma salniex fl-aħħar għaliex Kif jaf il kumitat il-Kommissjoni diġa ħabbret li se noħorġu bi proposta leġislattiva għat traspożizzjoni tat-tielek fliġi komunitarja. Din se temenda l-leġislazzjoni attwali ta' Level 1 se tkun proposta sħiħa tal-Kommissjoni u l-Konsill u l-Parlament se jkollhom is-setat leġislattivi sħaħ biex itejbu jemendaw jew jikkommentaw fuq il-proposta. Nittemaw li l-proposta tiġi mresqa sa tmiem din is-sena għamilna sensil, għamilna progress sinifikanti wkoll fuq livell tekniku, fuq livell ta' esperti nazzjonali wkoll u bekk aħna għadin nippruvaw insibu eh, trade-off tajjeb bejn dak li ġi maqbul fuq livell globali bittilek u kif għandu ikun implementat dan issa fuq livell Ewropew. Aħna beħsibna nresqu wkoll sa tmiem din is-sena proposta leġislattiva li tamaw ukoll li nħorġu simplifikazzjoni regolatorja u ma naħsbux li l-banek tagħna għandhom ikunu suġġetti għal żewġ standards differenti l-emrel fuq livell Ewropew u t-tielek fuq livell globali fl-istess waqt u allura qegħdin nippruvaw noħorġu b'approċċ integrat sa tmiem din is-sena l-emra l-uttila għandhom l-istess għanijiet, m'għandniex dubju li se nkunu nistgħu nżewġu l istandards tal tal-G20 ma' dak li għandna fl-Ewropa. Nieqaf hawnhekk sur President anke minħabba l-ħames minuti li kelli għad dispożizzjoni tiegħi. Grazzi. Thank you very much. I have some question for you, but we'll keep for the debate now l-BA. Grazzi ħafna, aħna kontenta ħafna li għedin għawnek wara l-adozzjoni tal-standards minna tal kummissjoni anka tal-standards tekniċi li aħna ħajjina fil-kontest tal-BRD, dawn ħafna minnhom aħna ressaqnija fl-ulju tas-sena li għaddiet u issa il-proċedura ta' adozzjoni tal-standards ta' tavvanza u naħseb li dan huwa pess importanti ħafna fis-sistema ta' riżoluzzjoni bankarja. Is-standards tal-emra huma importanti ħafna minħabba li dan ifisser l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni issa jistgħu jaġlu sabiex jiffinalizzaw il-politika tagħhom għat tfassil tar-rekwiżiti tal-emrel u jieħdu d-deċiżjonijiet li kellhom jieħdu sa tmiem din is-sena għal ċertu każijiet għal banek partikolari. Jiena naf li finanzjament tal-politika kienet edha pendenti minħabba l-adozzjoni ta' dawn l-standard ġivir dan jista' stajna li ieħor għal finanzjament naqblu mal-Kummissjoni li aħna nixtiequ li navvanzaw kemm jista' jkun. u l-estil natu lajnuna teknika li aħna nistgħu nagħtu issa li wasalna fl-istadju ta' implementazzjoni dwar l-emendi li kienu adottati mill-Kummissjoni, għana jkun jajdu li naqblu mal-Kummissjoni ma naħsbux li dawn l-standards ħajbidlu l-proċedura ta' kif titfassal l-emrel. Aħna fl-opinjoni tagħna ma stabilixxejniex rekwiżiti minimi tal-emrel aħna naħsbu il-requisit għal bail ta' 8% tal-balance sheet qabel ma jkun hemm aċċess għal fond ta' riżoluzzjoni sakemm naturalment ir rizorsi propri tal-Istat Membri ma jkunx biżejjed din tista' tkun xi ħaġa li tkun importanti li nikkonsidraw fil-pjanar ta' riżoluzzjoni bilan li nżidu ċarezza tar regoli ta' remrel. Iżda dak li jista' jiġri li l-awtorità tar-riżoluzzjoni jistgħu jitkellmu fuq din il-ħaġa b'mod iktar ċaru aħna rajna illi l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni u l-SRB qegħdin diġà jippruvaw jagħmlu dan naħseb li allura il-proċedura pubblika tista' timxi kif kellha timxi li kieku l-abbozzi li aħna konna nippreferu kien adottat. Aħna nixtiequ ngħidu nappoġġaw bisħieħ il-ħidma tal-Kummissjoni sabiex ikun hemm proposta leġislattiva ħan implementaw l-istandard tat tilak tal-FSB. Anka meta konna qegħdin infasslu l standards tekniċi għal kriterji tal-emrel, aħna konna qegħdin inħarsu l qoddim għax-xogħol li kien qed issir dakinhar minn dak iż-żmien minn tal-FSB u li konna standards ħalli bekk il-banek li huma importanti għas-sistema bankarja ikun jistgħu jżommu mar-rekwiżiti tat-tilek il huma speċifiċi u stabiliti jekk kif jagħmlu fil każ tal-emrel ġifieri importanti illi dawn isiru għall-istess san, hekk kif kien diġà ovvju dak iż-żmien id-differenza u l-linja bejtila kull emra li għalli l-emra tapplika għal madwar 7000 istituzzjoni finanzjarja ġifieri qiegħda tkopri ħafna partiċipanti differenti meta mqabbla mit-tila, kwal raġun li l-emra kellha bżonn ta' aktar flessibilta. Il-mistoqsijiet ewlenin fuq l-implementazzjoni ta' tila kedin niddiskutu għom bħalissa ħalli naraw kif il-karatteristiċi Tila tilak nistgħu nistandum ħalli jkopru wkoll dawn il-parteċipanti differenti fiħdan l-emrel aħna qegħdin nisimgħu minnaħa tal-awtoritajiet tar-riżoluzzjoni li x-xogħol prattiku ta' Tila kiet iwassal ċertu problemi għalihom huwa importanti ħafna li jkun jistgħu jimxu l pass tajjeb u maġġel ħalli bekk ikun jistgħu jgħidu lil banek x'ħajkunu rekwiżiti tat-tilak u tal-emrel tagħhom, ħalli bekk il-banek ikunu jistgħu jibdew jippjanaw għal fondi li ħajkollhom bżonn fis-sentej tliet snin jew ħames snin li ġejjin matul il-perjodu ta' tranzizzjoni ħalli jżommu ma' dawn ir-rekwiżiti li huma stabiliti. Ħaġa oħra illi aħna din nisimgħu minħata tal awtoritajiet hija illi għandna nagħtuhom is-seta illi jistabilixxu l-emrel ħalli bekk huma jkunu jistgħu jaraw li jista' jkun hemm riżoluzzjoni fil-banek skont il-leġiżlazzjoni u aħna ħanħarsu mill-qrib lejn il-proposti leġislativi tal-Kummissjoni ħalli naraw li dawn proposti ma kompatibbli ma tagħna. Parti minn hekk minħata l-Awtorità Bankarja Ewropea dak li qed nippruvaw nagħmlu ħalli nikkontribwixxu l-implementazzjoni tat tila kwa li noħorġu b'rapport interim matul is-sajf dwar l-implementazzjoni tal-BRRD. Issa ħna ninsabu fil-bidu tal-implementazzjoni tal-emra, speċjalment dak li xaqsam rekwiziti intragroup, aħna maħniex ħankunu f'pożizzjon analizzaw kwistjonijiet kollha li talbuna l-BRD, iżda minn eżerċizzju li fih ġbarna data minna ħata 120 banek fuq il- li kopri żewġ terzi tal-assi bankarji tagħhom u anka aħna qabbalna il politika ta' tilek ma' bejn istati membri u anka pajjiżi terzi bħal Svizzera aħna besib noħorġu b'dan ir-rapport ta' interim li jinkludi wkoll il- bażi xir ah, ġibir denominator għall-emrel, subordination, kif ukoll interazzjoni ma' rekwiżiti oħrajn regolatorji. Aħna naħsbu li hemm ukoll ċertu rekwiżiti fil-kuntest tal-tieni pilastru, naħseb li f'dan il-kuntest huwa tajjeb ħafna li aħna ngħidu ċertu informazzjoni l-investituri brabta mal-emrel anke fuq il-livell politiku. Ringrazzjakom. Thank you and now Grazzi ħafna. Nilqa il-Sinjura Koenig, onorevoli membri tal-Komitat, permettuli l-ewwel net illi ngħid dak li huwa ovvju. Il-fatt illi eh, l-Merrill sir parti minn din il-parti tal-riżoluzzjoni tal-Banking Union u aħna iva nilqaw l-opportunità u għalek l-emir huwa tant importanti għax bejlin biex ikun kredibli u ta' bailout huwa neċessarju biex niżguraw illi ikunem uh, eh, liabilities iġifiri li kunu ta' tip ta' bail-in fejn awtorità determina illi dak dik l-ostruzzjoni tkun f'konformità u ikun hemm ukoll din tal-istituzzjoni. U ħafna affarijiet diġà intqalu, imma dan jiddependi mis-systemic footprint tal-istituzzjoni individwali. M'hemmx daqsa l kulħadd. Imma fl-istess waqt l-emrel ta' mhux inqas minn 8% imma abbażi każ f'każ, ġifieri jista' jkun ferm iktar, ikun mitlub għal l-iktar banek bar fl-Unjoni Bankarja u ħenkun preċiża hawnhekk il-banek qed nifoka fuqhom huwa dawk eh, taħt il-mandat tal-SRB jew xi bank ieħor mhix qed nifoka fuq il-banek kollha fil-Unjoni Bankarja għal dawn il-banek jiġifieri dawk tal-mandat tagħna naħseb wieħed jista' jgħid illi jekk ikollhom problemi, riżoluzzjoni mhux proċedura ta' insolvenza regolari tkun l-iktar soluzzjoni fattibbli. U għalhekk it-8% eh, tibda bħala loġika u li fissar individwali tal-emrel għal kull bank u għal kull grupp bankarju għamdu bżonn li l-proċess predefinit u se jibda fl-2016 bħala livell ta' grupp jina kontet nitbissem għax issa bl-standards li qed jiġu adottati ma jfissirx li nhar it-tnejn se jkollna nieħdu deċiżjonijiet kollha, il-proċess idum xi ftit less bi attwalment qed jiġbor id-dejta rilevanti mill-istituzzjonijiet u qed jipprepara dawn id-deċiżjonijiet il-membri ta' l jafu sew in il-Kummissjoni Ewropea adottat u tkellimna diġà għad-delegat fuq l-Embrer u aħna segwejna dan il-fajr dawn l-aħħar xhur u attwalment ma jarax ħtieġa illi nbidlu l-politika tagħna bħala riżultat ta' din l-adozzjoni. Fil-fatt, aħna nilqaw il-ċarezza illi l-adozzjoni tal-delegat se jipprovdi fuq il-twaqif tal-Emeril għall-awtoritajiet fl-Unjoni Ewropea kif ukoll għall-industrija il-fatt li l-Kummissjoni Ewropea neħiet ir-referenza għal mira minima ta' 8% għal banek sistematikament importanti kif ukoll referenza ħanajdula hekk fażi standardizzata phase għal raġunijiet legali għal erba' snin, però m'għandhomx impatt fuq deċiżjoni tal-SRBs. Fil-kontest internazzjonali biex jissammur tilak, e ġifiri il- hu l emre għannu huwa l-standard li ġi maqbur mill-G20. It-tilak l-istess miri, l-istess għanijiet pal-emrer imma mezzi differenti se jkollhom bżonn kapaċità eh, ta' assorbiment ta' telfa tal-menu 16% ta' risk-weighted assets u 6% ta' total leverage mill-2019 u se tkomplu sa' għal 18% jew 6.75% sal-2022 tistgħu tagħmlu l-kalkoli tagħkom biex tagħmlu konverġenza ta' dawn iż-żewġ ċifri imma it-tilek se japplika b'mod dirett dan huwa l-impenn tal-G20 pal-iktar tal-GSIBs għal istituzzjonijiet li huma importanti settimament madwar id-dinja dawn huma minn istituzzjonijiet u dawn it-tilak u l-emir huma passi importanti biex noħolqu trattament indaqsa l-banek, noħolqu inċentivi reali għal risolvabilità imtejba u biex dawn il-banek għatma jkunu kbar biss biex ikun jistgħu jifallu. Ġifiri bail-in pjuttost minn bail-out tkun ir-regola u fl-Ewropa nżommu f'moħħna illi fondi pubbliċi mus se jkunu disponibbli għal banek sakemm għal-menu 8% tal-bail-inable capital u liabilities l-ewwel jiġu użati. U hemm bżonn jeżistu qed nipprova naġġel imma kontet qed naġġel wis forsi l-ġimgħa li għaddiet, ġifiri, hudu naqra paċenzi aħna nemlu li huwa mhux bis fattibbli ma' kruċali illi l-emri u t-tila jiġu applikati b'mod kompatibbli għalmenu biex niżguraw roħna li u trattamenti indaqs fl-Unjoni fil-żona Ewro fl-Unjoni Ewropea u madwar id-dinja. Imma l-SRB għandu jimplementa l-emri issa dan huwa l kriterju u li ma nistawx nistennew l-implementazzjoni ta' tilek fil-qafas tal-Unjoni Ewropea u di miex ħassax laqas biss nara illi hemm kunflett reali nittamaw edin naħdmu mal-Kommissjoni Ewropea ma' oħrajn biex nindirizzaw l-affarijiet fil-grupp ta' ħidma imma għalissa qegħdin nadottaw l-emrel, deċiżjonijiet fuq l-emrel u qegħdin nipprovaw nlaħmu dawn il-karatteristiċi ta' tilak fid deċiżjonijiet tagħna u qed indirizzaw ostakli oħra r-riżoluzzjoni u li se tkun waħda mill-miri ewlenin tal-SRB fl-2016 u l u jdispiċili li ħadd wis ħin. Grazzi ħafna. Grazzi. Iva kienet eh, ovvjament kien diskors utli ħafna anke jekk ħasset iktar ħin u issa ngħaddi l-kelma lir rapporter Grazzi ħafna u grazzi għal prezentazzjonijiet kollha. Għalija ovvjament dan huwa materjal kumpless ħafna ħanajdu hekk. U għat nara id-differenzi fl-approċċi ta' li BA u tal-Kummissjoni imma naħseb tkun ħaġa tajba li nkunu nafu l-perspettivi tagħkom fuq żewġ affarijiet l-ewwel net. dawn il-żewġ approċċi x'differenza jagħmlu għal livell ta' l-emeril. Jekk jew hekk, ġifieri bliema mod inkunu siguri li għandna livell oli rilevanti ta' l-emeril ġifieri dak bżonjus meta niġu għal bejlen. U dawn iż-żewġ approċċi differenti dawn l-aħwa ħnajdu l-omek, kif nistaw narawom fid-dawl ta' tilak, minu min, l-aħjar approċ limu biex ikonna impatt iktar dirett fuq il-banek. Fimt illi l-Kummissjoni tara dan 8% bħala illegali imma li bija jek taħsiba wkoll din hija mistoqsija oħra. Ovvjament se jkollna niddiskutu dan l-att delegat ftit iktar imma naħseb illi forsi dawn il-mistoqsijiet jistgħu wkoll ilaħmu id-diskussjoni Eliza Ferreira sa. Grazzi ħafna Nibda billi nifraħ li tliet istituzzjonijiet li għadhom kemm ħadu l-kelma għax jidhirli illi fil-qalba tal-proċedura għandna nies intelligenti u istituzzjonijiet ukoll intelligenti għandna bżonn din intelligenza għax qegħdin nimxu lejn sitwazzjoni komplessa ħafna għall-ewwel derba se mmorru fejn ħadd qatt ma mar u għalhekk jiena nfakkar ix-xogħol għamilna bil rapporter bix-shadow rapporters fejn aħna provajna nindirizzaw din il-problema ta' too big to fail banek kbar wis biex ifallu. U issa għanna leġizlazzjoni, iva kifat morna fejn ħat għatmamar u issa għanna bżon nkunu għaqlin ħafna, nkunu prudenti ħafna biex ma noħolqux konsekwenzi mhux meħtieġa u għalhekk dan huwa brabta wkoll mal-fatt illi meta stmajna ċifra globali ta' 8% itħassipaw li nitana kien illi nigarantixxu illi jekk tfaqa' kriżi oħra il-kontribwenti ma jkollhomx għalfejn jikontribixxu biex jappoġġaw banek li qed ifallu. Dan mhux neċessarjament kien il-każ imma għanna diskutejna illi fl-implementazzjoni ta' 8% bħala bej l-infrastruzzjonijiet kollha jkunu jkun li ma jkun id-daqs tagħhom il-modell kummerċjali tagħhom għax ma kienniex eżempji laqqas biss fiħdan il-kriżi għal bejlin ta' 8% la fl-Ewropa u laqqas l-Istati Uniti. Walek naħseb illi issa għadni nitlu fil-deħlin fil-fażi ta' implementazzjoni għabżan bżonn ruħna li qed nagħmlu dak li suppost nagħmlu u ma nispiċċawx b'impatti sistemiċi mingħajr intenzjoni jew għax ikun hemm falliment jew mħabba bailing in b'mod sistematiku bħala istituzzjoni elementi illi huma salvagwardati miċ-ċittadini b'mod ġenerali. U għalhekk huwa perikolus illi ma jkunx li jkun hemm falliment ta' istituzzjoni kbira daqs li kieku jkun hemm modell kummerċjali konservattiv illi kollu jagħmel bejlin ta' depositi ta' dejn waħdini hemm bżonn li nattiraw l-attenzjoni tagħkom u tal-partijiet kollha interessat f'dan il-proċess biex niżguraw ruħna illi nirraffinaw dak li għandna bżonn nirraffinaw biex ma noħolqux problemi sistemiċi u niperikolaw il-kostruzzjoni li diġa għamilna u għanna bżonn inkomplu biha. Mod konkret meta inqablu l-Emeril u tilak hemm xi differenzi xi ħutu ma' ovvji fil-kalkolu stess tagħhom ma' xi ħutu ma' inqas ovvji u nixtieq nagħtra l-attenzjoni għal fatt li hemm perjodu ta' transizzjoni differenti u it-tilak jiġi applikat biss għal sifis wat nitkellmu fuq 6,000 istituzzjoni fl-Ewropa, għalhekk fih dan l-Unjoni Bankarja u hawnhekk nagħlaq namel appell illi nkomplu għaddejjin l-ewwel net nifmu dak illi għandna bżonn li konna fil model u nirraffinaw dak li diġà ħlaqna biex hekk ma nipperikolawx dak kollu li għamilna għax maħniex lesti il nirraffinaw id-dettalji u nħoss u nixtieq nirringrazzja għall-inizjattiva hekk ikonna r rispett għad deċiżjoni tal-ewwel livell fejn kienet dak illi qed naslu għalija bħala konverġenza. Iġifier l-awtorità ta' riżoluzzjoni skont il-każ skont is-sitwazzjoni u niddefinixxu l-emril adegwat u nevolvu dan il-kunċett palma l-żmini per permetta namlu dispeċini tawat ħafna. Thank you. I don't see ECR. Grazie ħafna. Iva, Silvi Golar, pala Shadow. Grazie ħafna dan niskambju. Utli ħafna illi nkunu nistaw nisimaw il-Komissjoni Sinjura Konix u l-IBA għax jena nishtiq infakkar illi xiftit ġimatilu dan il-Parlament għadotta rapport illi tkellem fuq ir-relazzjoni tagħna ma' l-entitajiet internazzjonali illi jfissaw ir-regoli u aħna provajna nirrisponda l mistoqsija jekk tippermettu li biex ngħidu għaċ-ċittadini min jiddeċidi. U nistridinkom biex issaqsu jekk il-Financial Stability Board għandu l-aħħar kelma nistgħu naqlu bħala parlament għax dan il-Financial Stability Board hemm il-Ministri hemm l-awtoritajiet tal-banek imma m'hemmx rappreżentanti taċ ċittadini, jien għandha ħafna rispett għal G20 u għal soluzzjoni għal kriżi m'hemmx xi pajjiżi li qasbis hu modell ta' demokrazija fejn aħna wkoll għandna bżonn ninsaqsu qabel ma ngħidu iva tiġi mill-G20 tajja allura le aħna għadna fir-rapport ta' bżonn ta' kooperazzjoni globali imma mbagħad li nammettu il dak kollu li ġi minn eh, G20 isu l-Vanċelu għandna bżonn inkunu kawta ħafna kif qalet ukoll il-kollega. Ir-risku pereżempju tal-kamp ta' applikazzjoni naddottaw il-loġika tal-Amerikani illi ta' spiss jieħdu miżuri għal ċerti sozzjonijiet f'dan il-każ jew forsi f'każijiet oħra, jew se nindirizzaw ruħna s-settur kollu bankarju Ewropew illi huwa differenti ħafna f'ċerti pajjiżi bħal tiegħi mhumiex il-banek il-kbar illi eh, kienu ta' riskju fil-kriżi għax kellhom supervizjoni tajba mhux huma ta' lokal bailouts f'pajjiżi oħra kien hemm każijiet fejn iva kellna saqsu l-għajnuna tal-kontribwenti. Issa nixtieq ngħid il-Kummissjoni għandha analiżi tajba, għandna bżonn naqraw it-test id-direttiva tajt biċċar il-rekors għal Emerald regola ta' 8 u għall interpretazzjoni każ kont il-każ u biex ikun hemm aċċess għal fondi u mhux bħal xi regola ta' eh, ta' tluq. Meta ngħid meta li iba tajt għandna bżonn ta' iktar ċarezza da ma jfissirx meta jkun hemm maġni ta' apprezzament aħna napplikaw l-istess regola għal kulħadd u da ma jfissirx hekk dan jfisser nieħdu l-post leġislatur. U għalhekk jiena ma nafx kelkom f'mokom imma forsi fuq din il-ħaġa nistgħu naqblu. L-aħħar ħaġa nistaqsi jekk forsi hemm ukoll moral hazard hawnhekk hemm periklu morali hawnhekk li wieħed jgħid fl-aħħar mill-aħħar il-banek kollha illi jirrispettaw ċerti kondizzjoni jistgħu jkollhom ukoll rikors tal fond dan ma kienx dak li kellna f'moħħna meta ħlaqnieh dan il-fond u Eliza u Gonar jista' jgħiduli eh, nafu x'kellna f'moħħna fil-bidu imma meta wieħed jirrispetta l-kriterji allura tistgħu jkollkom aċċess għal fondi xi derba dan il-font li huwa backstop pubbliku u se jkollna niġu lura għal dak li huwa wkoll it-teżor il-kaxxa tal-fadil. U għalhekk dawn huma kollha aspetti importanti ħaj ma mmorrux fejn leġislatur ma rridx imur. U nfakru wkoll il-ġurisprudenza marroni li tajt li l-Aġenzija kollha tal-Unjoni Ewropea għedin hemm biex japplikaw ir-regolamentazzjoni u mhux biex jużaw il-kreattività għax se jkollna konsekwenzi gravi fuq il-finanzjament tal-ekonomija tagħna xwara kollox aħna dan fuq qed nitkellmu għandna nablu biex naftu qafas li settur bankarju ħdemna ħafna biex naslu għal dan imma ma nixtiequx lanqas illi fl-aħħar mill-aħħar il-benek ma jkunux kapaċi jagħmlu dak illi suppost jagħmlu. Grazzi. Si Silvi, um, now go speaker, so Philip Lamberts. Philip Lamberts. Grazzi. L-ewwel net naqbel bisħieħ ma' dak li għadha kif qalet Silvi dwar ir-rwol tal-FSB li jipproponi standards bażiċi, però jipproponi biss. U l-leġislatur imbagħad jiddeċidu u mhux bil-kontra. Iva, għandek raġun, Silvi. Il-banek Franċiżi jaf ma rridux wisq flus tal-kostituenti, però nfakrek li jekk il-kostituent Amerikan ma' kellux lajġi naħseb li allura il-banek franċiżi kienu jkollhom ċerti problemi wkoll ma niftakru ġifiri hemm il-flus iva l-flus tal-kostituenti xorta waħda volja mhux Franċiżi. Jiena smajt qalet il-Kummissjoni wkoll smajt bir-reqqa u intom semmejtu żewġ affarijiet. Intom semmejtu l-argument legali kif ukoll dak politiku. Jiena naħseb li l-argument legali kien miktub żejr ħafna u dak politiku kien miktub bitri kbar. Fonds kbar. Din hija politika fl-aħħar mill-aħħar. Jiena persuna sempliċi minix avukat, però naf li aħna leġislaturi ktibna li jekk inti trid aċċess għal fond ta' riżoluzzjoni inti għandek bżon built-in 8% tal-responsabilità Pali. Onestament, tistaw tejdu li li kwalunkwe istituzzjoni e, sistematika ma t għal dan il-fond, mem lebda kas kredibli ta' dan tafu li jekk inti għandek istituzzjonijiet li taħtiċ rizoluzzjoni se t għal dan il-fond. F'dan il-każ, ovvjament, inti għandek bżonn Emrel l 8% ovvju dan, ovvju. Ma nafx jekk l-argument legali tiegħek u wiex b'saħħtu biżejjed qoddim il-Qorti ta' Ġustizzja Ewropea. Inti taqra l-leġislazzjoni tgħid għandek bżonn 8% bejlin jekk trid aċċessa l fond imbagħad il-ħsieb tal-leġislatur joħroġ biċ-ċar. U allura jiena naħseb li intom qegħdin tilagħbu logħba politika biex tobdu għal pressjonijiet politiċi. Dik hija l-interpretazzjoni tiegħi ta' dak li qegħdin tagħmlu, ġifieri onestament jiena hawnhekk naqbel ma' l-BA. Nsejċ kelmu zaħt Silvi li kienu għadin insomma joħorġu bil fantażiji eh, Le ma naħsebx, na naħseb li qraw bir dak li ktibna u mbagħad hemm konklużjoni waħda x'nisiltu. Ovvjament inti jista' jkollok eh, approċċ tailor made skont il-bank, però dejjem se jkollok emrel tal-fuq minn 8% ma jistax ikun inqas. Ħadd ma jgħid li ma tistax li tmur eh, bank bank sakemm ma taqax taħt 8%. Dwar it tielek jekk nimponu 8% tal-responsabilità totali bħala rekwiżit minimu fil-konfront tal-banek sistemiċi, hawnhekk dawn jissodisfaw it tielek ġifiri billi tagħmel ħaġa waħda inti tkun qed tagħmel ħaġa l-oħra wkoll. Bażikament tkun qiegħed tolqod żewġ ta' safar b'ġebla waħda, ħaġa tajba din. L-aħħar punt li xtaqt nagħmel huwa dan tajjeb li ngħidu li nixtiequ li l-kredituri ħalsu u mhux il-kontribwenti, però huma eh, l-azzjonisti li jixtiequ li jitħallsu, ġifieri. Eh, fl-aħħar mill-aħħar l-azzjonisti jispiċċaw biex iħallsu huma. Aħna konna ddeċidejna li L-aċċess għal kapital jgħod ukoll fil-konfront tal mrel u jiena ninsisti hawnhekk li m'għandha jfux ir-rekwiżiti kapitali anzi jiena naqbel ma' dawk li jgħidu li għandu jkollna CRD5 u mbagħad inkomplu bl-idea li neħilsu mill-problemi billi jkollna rekwiżiti kapitali ħafna għola u jkollna leverage ratio u ma jkollniex dawn it-tip ta' riskjated assets li jkunu perikolużi nieqaf hawnhekk. Grazzi. Tistgħu taqraw il-transkript ta' smieħ tas sirkostanzja fil-Parlament għaliex hemmhekk isibu spjegazzjoni għalfejn l-44 u l-45 daw żewġ affarijiet huma differenti. Issa Ma jiddirx li hemm gruppi politiċi oħrajn li jixtiequ jitkellmu, allura ngħaddu għal KHDI. Nibdew bis-Sur Balz. Grazzi anke ħafna Sur President. Jiena naħseb li d-diskussjoni li qed issir llum hija diskussjoni importanti ħafna minħabba naħseb li huwa faċli nitkellmu fuq il-vantaġġi tal-EBA u rridu naraw li ċ-ċittadini ma jibqawx inżommu responsabbli fil-kas li il-banek ifallu. Din hija ħaġa li hemm bżonn li teħtieġ issa dwar il-possibilità ta' riżoluzzjoni tal-banek naħseb illi wkoll rridu li bazzaw biħna fuq ċertu fatti u jekk l-obbligi regolatorji jekk għom bis-serjetà u naraw li jkollna sistema tista' tirreżisti għall kriżi din hija xi ħaġa illi fil-fatt tista' twassal għal rekwiżiti minni ta' 8% fl-ewwel pilastru din xi ħaġa meħtieġa. Issa l-fatt li l-Kummissjoni Ewropea ħarġet b'suġġeriment Eh, bazi tal-opinjoni tal-EBA u li il-Kommissjoni qiegħda tgħid li l-opinjoni tal-EBA mhix iġġustifikata, jkolli ngħid li l-implementazzjoni tat-tilek għandha ssir sabiex ikollna sistema ta' riżoluzzjoni stabbli u tajba u għalhekk jiena llum nixtieq insaqsi xi ftit mistoqsijiet minħabba illi hemm ħafna kollegi li diġà qalu affarijiet tajbin ħafna. Jiena nixtieq insaqsi il-Kummissjoni bessiva li kolla sistema ta' rezoluzzjoni bil-ħtiġijiet b'saħħithom għattini pilastru tal-emrel u apparti minn hekk jiena nixtieq kun naf ukoll dwar subordination. Il-Kummissjoni leba u eh, sarbiex jaħsbu fuq eh, il-ħtiġijiet tal-emrel fit-tieni eh, pilastru dwar din is-subordination. U din għandha tkun xi ħaġa li tkun riflessa. Qed naraw illi fil-fatt għandna l-possibilità ta' eċċezzjoni ta' 3.5% skont it-tila kelli e, għandhom id-dritt li jiddeċidu anke l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni. Il-Kummissjoni kif qed tipprepara illi tinkludi dan il-punt anke fil-leġiżlazzjoni. Grazzi. Thank you, Pervanj Beres. Grazie, Pervanj. Merci, Monsieur le Grazie ħafna, President, u grazie li tlet mistidna tagħna għal mod kif introduċu diskussjoni, introduċaw id-diskussjoni. Jiena għandi tlet mistoqsijiet l-iktar. L-ewwel waħda għal kwestjoni li tiġi proposti ġodda fuq it-tilak u għal dik li għal koerenza tal-implementazzjoni, sinċerament, wieħed bil-forsi kollu jissaqsi għaliex forsi iż-żewġ tess għaliex ma mxewx mod parrel eh, li ma sjott iktar mill-ieħor. Forsi mistoqsija naqra minna ħati għaj. Qegħdin naraw li hemm rabta b'saħħitha bejnietom u maħniex se nagħmlu nejn fl-istess waqt għax ikun qed nieħdu riskju ta' konsekwenzi anki jekk ma nridux idħul fis-seħħ tilak biex imbagħad insowu diskrepanzi ta' l-imrel għax ma naħsibx il-ġlatura Ewropew se jkollhom din l-istrateġija. Insaqsu kif nistgħu niżguraw ruħna illi dak li naqblu fuqu illum se jkun konsidrat meta ikun hemm idħul fis-seħħ fl-Unjoni ta' Tilak. Niġi għattini issa punt. Fuq il-kwistjoni ta' 8 fil-mija naħseb il-Kummissjoni kienet ċara ħafna qed nisma' dak li qed jgħidu n-negozjaturi negozjaturi mill perspettiva legali kif ukoll dik politika fuq ir-rida ċara tal-livell wieħed li dan il-8% jiġi eh, jiġi kas b'kas mhux regola l kulħadd. Għet jista' jisaqsi forsi kif din id-diskussjoni se tkun fuq livell tal-Kunsill għax hekk inkunu nistgħu niċċaraw ukoll xi ftit il-kolleġislatur wara kollox aħna. It-tielet punt li huwa importanti għad diskussjoni kollha kemmi għad mod ispliċitu Nsaqsu l-Komissjoni jekk waħda mid diffikultajiet li għandna mhix marbuta mal-fatt illi l prijorità tal-likwidazzjoni ma toperax kif ħsibna ġifiri bl-istrument bil-miktub li kieku kien hemm l-għażla bejn ir-riżoluzzjoni u l-likwidazzjoni, imma l-likwidazzjoni fil-fatt hija għażla politika li tqum ferm iktar mill dak li seta' jikteb il-koleġislatur u għalhekk tiġi mill-psikoloġija, mill-politika, ma nafx ċerti elementi li legalment laqas biss nistgħu ntuhom kwantità imma għandhom xaqsmu ħafna ma' diskussjoni tagħna fuq il-kondizzjoni tal-applikazzjoni ta' 8%. U lek kif nistgħu nagħmlu mħabba dan ir-riskju. Fil-fema tiegħi ma ġiex konsidrat meta ġiet miktuba leġiżlazzjoni eh, meta ktibna għadna iva se jkun hemm dawn il-każi tal-likwidazzjoni imma ma rajniex kif tista' jsir għal din banek imma realtà politika turina illi hija possibbli però eccezzjonalment. Thank you. Grazzi Sven Giegold. Grazzi l-ewwel nixtieq nieħu l-opportunità biex nirringrazzja lil Elisa għal kooperazzjoni tajba matul dawn l-aħħar snin. U għal kemm mhux dejjem naqblu, speċjalment illum fuq dan l-argument, Jiena napprezza xorta waħda il-fiduċja u l-kooperazzjoni tiegħek. Nixtieq ukoll min-naħa tal-ħodor nilqa lil pervanx bħala l-koordinatur il-ġdid tal-SND. M'għandix dubju li l-ispirtu ta' kooperazzjoni li minn dejjem kien punt b'saħħtu għal dan il-komitat nittama li dan ikompli. Nawguralek ukoll għall Portugal għall Bank Ċentrali u m'għandix dubju li nerġgħu naraw nerġgħu niltaqgħu. Tajjeb wisq li taddi għal funzjoni pubblika minflok ma tispiċċa ma xi organizzazzjoni tal-lobbyists bħal mamlu oħrajn. Grazzi ħafna. U l minn dan fuq din il-kwistjoni hemm bżonn klim ċar Għalija din il-kwestjoni hija simbolika għal xi ħaġa li hija xi ħaġa usa. Il-Parlament ivvota fuq ir-rapport Balz kompromess bilanċat ġifiri dwar x'għandu jsir issa bl-istat tal-leġiżlazzjoni finanzjarja. Ovvjament, wara dawn ir-riformi kollha mhux kollox huwa perfett danna fuq, però aħna ma xtaqniex li jkollna deregolamentazzjoni Aħna xtaqna li jkun hemm tisħiħ f'ċerti joqsma xolta tiswija fuq smoħrajn, naraw x'inhu mal-lakuni u naraw fejn hemm forsi pis żejjed jew regolamentazzjoni doppja. Kienet pożizzjoni bilanċata dak li qegħdin naraw issa. U l-istadji differenti tal-istess teatru biex ngħidlek qegħdin naraw djufijiet sistematiċi. Jiena konti xokjat ukoll mill konferenzi tal-Kummissjoni wara l-konsultazzjoni li għalija kontribuxxejna għaliex dan ma kienx kompromess bilanċjat min naħa tal-Kummissjoni. Dawn il-proposti ta' wara l-konsultazzjoni din kienet wish list ta' xridu ma' biss meta niġu għal-banek. Ovvjament dan ġie indirizzat ukoll minn diversi kelliema wkoll dan il-punt aħna nafu li fil-konsil mhux kulħadd jemmen fuq dak li ddeċidejna aħna u mhux qed nitkellem dwar it-tirqim hawnhekk qed nitkellem fuq l-elementi bażiċi. Dawn il-bailins u l-rekwiżiti ta' kapitali dawn l-elementi aħna naħsbu li jekk ikonna banek privati, jekk wara l-kriżi li għalijem raġunijiet importanti dawn ikunu jistgħu jagħmlu r-riski tagħhom huma li jekk le dan ma jikkorrispondix mar-regoli bażiċi tal-ekonomija tas-suq. U hemm diversi każijiet issa fejn diversi stati membri jitolbuna biex imbaxxu l-istandards. Aħna għandna impenn ċar li ma diversi atturi jew l-enin bħal srb u l-Kommissjoni u koll għat 8% rekwiżit minimu fil-konfront tal-aċċess għassu u l-konklużjoni loġika min-naħa tagħhom hija li dan għandu jkun l-emra l-minimu għaliex jekk le ma jkunx loġiku. Issa qegħdin nisimgħu li l-Istati Membri l-Italja u Franza fil-Kunsill jixtiequ li dan ikun skont il-każ u 8% għandu jkun l-eċċezzjoni u mhux il-minimu. Il-Kummissjoni appoġġa din il-pożizzjoni permezz tal-interpretazzjoni legali dejqa tagħha ta' dan l-istandard li issa qed jiġi diskuss. Ġifier il-punt huwa dan il-Parlament issa. X'pożizzjoni se jħad dan se jkun parti minn moviment biex indajfu din il-wish list ta' diversi partijiet interessati jew inkella se nżommu l-pożizzjoni tagħna u allura rekwiżit ta' kapital ta' 8% jkun il-minimu għall bank biex jopera fis-suq komuni bħala bank privat. Għalija dan huwa l-punt essenzjali. Ma nix namlu ħsara l-SRB, anzi għanna nkunu ta' poċ eh, b'messaġġ ċar għaliex huma jridu jikkonvinċu l-membri tagħhom biex ikollhom 8% bħala minimu. Grazzi. Grazie l-Sven. Jiena wkoll għandi xi mistoqsijiet li nixtieq nagħmel eh, li l fuq dawn il-punti għaliex ikolli ngħid li jiena naqbel mal analiżi tiegħek, però ma naħsibx li dan huwa eh, il-post u l-ħin xira għal din id-diskussjoni, per diskussjoni li trid issir, speċjalment meta mbagħad ninterpretaw it-tifsira tal-leġiżlazzjoni tagħna. Għandi xi mistoqsijiet jiena Mistoqsija lill-Kummissjoni l-ewwel nett dwar il-ħidma tagħhom fuq it-tielek u kif huma qegħdin jikkonsidraw il-kwistjoni tal-ambitu tat-tielek. B'mod speċjali nafu li hemm ċerti kwistjonijiet ukoll relatati. It-tieni net mistoqsija lil Elke Kenig għandi il-test tal-diskors tiegħek hawnhekk qoddimi jena. Inti jett li l-SRB segwi l-sitwazzjoni mill-qrib u ma taħsibx l-ħtiġa li l-politika tagħha tinbidel minħabba dan l-delegat. Ovvjament inti qed tirreferi hawnhekk għal fatt li wara l-perjodu ta' skrutinju l-att isir wieħed legali. Ġifieri xi tittejt hawnhekk din is-sentenza? Inti taħseb li l-att delegat huwa inkoerenti madda mal-politika tal-SRB jew inkella għaliex jiena naħseb li dan huwa punt importanti hemm bżonn kjarifika hawnhekk l-addelegata li hija huwa parti mill-leġiżlazzjoni li mbagħad wassal l kriterji riferuti f'artiklu 45-6 xi paragrafu minnhom U importanti li l-istituzzjonijiet kollha jkollhom l-istess interpretazzjoni tat test legali u japplikawhom imbagħad b'mod koerenti. Imbagħad nistaqsik ukoll. koll. Embralta mhux inqas minn 8% jaf ikun meħtieġ għal l-akbar banek fl-Unjoni Bankarja, inti għedċa ħagġa dwar dan ukoll, però ma fimx eżattament x'rid tgħid l-akbar banek l-ġisib sintiku għattejt jew inkella l-banek li jaqgħu taħt il-kappa tas Single Resolution Board. Forsi mhux li ikbar hemmhekk, però msamma. Għandek raggruppament imdaqqas hemmhekk ħaġa importanti din ukoll għaliex ovvjament jekk il-Kummissjoni temenda lat delegat tal-IBA u timodifika r-referenza ta' artiklu, nimmaġina dan ikollu tifsira legali u x'inhu dan jirreferi wkoll għal G-SIPs. Informazzjoni importanti din li nkunu nafuha u mbagħad fl-aħħar net brabta mal level playing field globalment u fl-Unjoni Ewropea fiż-żona Ewro din hija mistoqsija l istituzzjonijiet kollha. Ovvjament l-istrumenti huma differenti tnejn li huma. It-tielek huwa aktar dajjef biex ngħidlek l-emra l huwa xejn aktar jibes, però m'hemmx duplikazzjoni. Jekk hemm ċerti elementi differenti eh, bej strumentu ieħor hemm ukoll il-kwistjoni tat-tieni pilastru u test riċenti tal kummissjoni X'inhu importanti huwa li fl-aħħar mill-aħħar ikonna xi ħaġa koerenti, xi ħaġa streamlined. Mekkaniżmu sod u mhux biss ikonna duplikazzjoni ta' kriterji differenti. Inti Kif taħseb li dawn ir-rekwiżiti addizzjonali li rridu ndaħlu fil-leġiżlazzjoni tagħna anke jekk inqisu wkoll il-kwistjoni pendenti ta' tieni pilastru, kif taħseb li dan kollu jista' jwassal għal xi ħaġa li tkun sempliċi, mekkaniżmu sempliċi li jkun jista' jissalvagwardja l-istabilità u mbagħad mill-banda l-oħra li jkollna sitwazzjoni omoġenja għal kulħadd. Grazzi. Grazzi, President. Sensiela ta' punt importanti. L-ewwel nett il-punt li semma r rapporter Aħna naħsbu li l-standard propost mill-IBA eh, Esponja għal annullament possibbli mill-qorti. Il-test huwa għat legali tal-Kommissjoni. Il-Kommissjoni ma sabiex li riskju legali l-insegwu l-idejat tal-, -tal il-bija kien aċċettabbli, però fis-sustanza xi ħaġa importanti irrid ngħid biex nagħmluha ċara li ma jkunx hemm konfużjoni fuq żewġ affarijiet. Hemm rel ta' 8% minimu u il-bejlin minimu ta' 8% qabel aċċess għal fondi. Għaliex naħseb hemm xi konfużjoni hawnhekk. Irridu nkunu ċari hawnhekk biex nkunu ċari Mem lebda ħsieb mill-Kummissjoni Ewropea u nittama wkoll min-naħa tal-Parlament ukoll li nipproponu bidla għar-regola minima tal-bejlin ta' 8% qabel ma bank ikun jista' jkollu aċċess għal fond ta' riżoluzzjoni. Din ħaġa li mhux qegħdin nikkontemplaw aħna f'muni biċ-ċar. Għaliex x'interventi hekk il-minimu 8% l-emrel biex nirreferi għall-evalwazzjoni ta' impatt tagħna iva. Aħna nagħmluhom l-istudji ta' impatt, mhux għal kollox però nagħmluhom. Aħna fil istudju ta' impatt tal-BRD eh, edna li minn 30 każ li trattajna tlieta biss eh, kellhom bżonn loss absorption ta' aktar minn 8% emrel, mhux għax 8% huwa numru maġiku, Però biex naqbel ma Sinjora Ferreira il-minimu ta' 8% emrel irid ikun ibbażat fuq fatti u mhux finzjoni u hawnhekk ma kenniex id-dejta jew l-esperjenza disponibbli għalina u għalhekk aħna naħsbu li l-awtorità ta' riżoluzzjoni u l-SRB għandhom ikollhom il-flessibilità skont il-każ li tapplika dak li jaħsbu li huwa xieraq. Differenza bejn il bejlint 100% ġifieri mhux problema din, kwistjonijiet differenti, għandna bżonn ċerta flessibilità għal riżoluzzjoni tal-banek. Issa mbagħad kien ehm, l-allowance ta' 3.5% l-Kummissjoni Ewropea Kummissjoni ħadmet ħafna hawnhekk beħsiebna nagħmlu implementazzjoni fil-proposta tagħna u tistgħu taraw eventwalment. Nistgħu nimplementaw ukoll ir-rekwiżiti tat-tieni pilastru, ħaġa importanti wkoll din, din se taraw ukoll fil-proposta tagħna. Ponti ieħor li s-Sinjura Gula semmit ukoll. Kont qed fitxa kejva għax noks pari xejt. Din ir rakkomandazzjoni tal-FSB għall-standards huma m'għandhomx is-setta tal-liġi komunitarja għalhekk il-Kummissjoni se tressaq proposta għal-liġi komunitarja li leġislatur tal-Unjoni Ewropea il kunsill u l-Parlament kollhom jadottaw u U dan huwa punt ġifieri demokratiku. Proposta sħiħa bi studju ta' sħiħ bħas-soltu punti oħrajn imbagħad. Hemm il-punti wkoll li semmit is-Sinjura Beres e, tempistika, aħna l-amra l għandna bżonnu, Sinjura König għamlet ċara din għandna bżonn it sal-2017. Naħsbu li dawn iż-żewġ impenji jistgħu jiġu applikati id fit f'dan il-waqt fi żmien. Nittama li koprejt ħafna mill-punti u skużawni jekk it-tawalt fil-diskors tijaj. Grazzi li bijaj jissa. Grazzi, President, mela l ewwel net fuq il kustjoni ta' 8% l-punt ewlieni hawnhekk. Huwa li mhux qegħdin nistennew li l emendit minnaħ tal-Kummissjoni li dawn jibdlu l-politika tal-emra adottata mill-awtoritajiet tal-izolazzjoni. L-SRB qalet li ma jarawx l ħtijġa l-bidla fil-politika u dan huwa konsistenti mal-interpretazzjoni tagħna minn awtoritajiet oħrajn il-barra mill-Unjoni Bankarja li waslu sa dan il-punt. Fuq ir-rwol tal-FSB, aħna naqblu ma dak li qalet il-Kommissjoni il-mandati tagħna naħduhom mill-leġislaturi u mhux mill-FSB ħafna mill-autoritajiet membri tagħna huma involuti f'diskussjoni tal-FSB u koll għandhom din il-perspettiva ġifieri jaqsmuha magħna però il-mandat leġislattiv tagħna joriġina mill-Kunsill u l-Parlament. Fuq il-punti li semmew l-emra l tila l-kompatabilità ta' bejnietom huwa importanti li jkollna rekwiżiti koerenti li jaslu għall-istess għanijiet. Ikun diffiċli anki għal-banek li ikun hemm żewġ rekwiżiti bl-istess sannijiet imma rekwiżiti eh, differenti. U importanti u koll li konna level playing field eh, b'applikazzjoni proporzjonata tal-emrel, però noqdu attenti li ma jkonniex effetti u koll negativi. U fl axar net xi nies semmew il-punt dwar jekk nistawx nisimplifikaw il-qafas. Jista' ikun hemm opportunità waqt l-implementazzjoni ta' tielek li nissimplifikaw parti minn dak li kellna fl-standards tekniċi pereżempju jekk kunem l-implementazzjoni ta' ċerti standards f'level 1. Naraw xista' jkunu l-opportunitajiet biex nagħmlu dan meta l-proposti tal-Kommissjoni u mbagħad jiġu finalizzati. Grazzi. Thank you, Elke König. Thank you. Grazie, Signor König. Grazzi. Nixtieq illi nżid ma dak li qal Patrick Pearson u ħaddieħor l-emrel u għal-odda lini li għandhom l autoritajiet ta' rezoluzzjoni ħalli il-banek jista' jkollhom riżoluzzjoni ġifieri jiena nemmen illi dan huwa l-aħjar mod ta' kif nistgħu naraw is-sistema bankarja dan ħajdependi fuq il-footprint footprint sistemika tal-banek. Hum bżonn ukoll li jingħata is-seta xirqa lill-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni ħalli l-emre li kollhom dan il-għan ukoll għal fatt li huma għandhom ikollhom possibilità li jkun hemm riżoluzzjoni. Kien hemm ukoll min qal xi ħaġa dwar il-ħtieġa tal-bidla tar-regoli dwar it-tneħħija ta' 8 u illi l-qafas ta' erba snin għal fejzen fil fatt u xi ħaġa li biddel kollox aħna konna qed naħnu fuq l-abbozz u meta nitkellmu fuq 8% u hawnhekk qegħdin nitkellmu anke fuq it-tieni mistoqsija tiegħek aħna qegħdin niffukaw fuq il-banek illi għaw taħt il-kompetenza tal-SRB, però dan huwa skont il każ tal-bank u jista' jkun illi kun hemm każijiet fejn it-minja fil-mija imur lil minn dak li għandu bżonn il-bank, iżda għall-istat membru individwali dawn u anke l-Unjoni Ewropea kollha dawn ħajkunu l-iktar banek importanti. Inti tara tista' tara li jkun hemm daw il-GSIBs illi jistgħu jkunu inqas importanti fiż-żona euro minn ċertu banek oħrajn li mhumiex ġisibs, jiġifieri l banek tal-ewwel tieni u tielet linja. Ġifieri għalina il-punt ewlieni huwa li aħna ngħidu li dawn il-banek ħajkollhom bżonn ta' 8% ta' bejlin u xi ħaġa tajba nistgħu nagħmlu għal li nibdew bl-emrel ta' 8% ħalli naraw li jkun hemm responsabilità tal-emrel hawnhekk. U apparti minn hekk rridu naraw għalfejn għandna bżonn dan il-level playing field aħna qegħdin insegwu dak li jagħmlu awtoritajiet oħrajn ta' riżoluzzjoni aħna nafu wkoll illi l-banek qegħdin jikkompetu bejnietom. U anka bejn l-istati membri ħafna kompetizzjoni ġifieri jekk inħarsu li jittilek l-emrel. U aħna nistgħu nikkonsidraw li dawn huma tal-istess għan, għandhom l-istess għan ġifieri li jkun hemm riżoluzzjoni tal-banek. Importanti li aħna inħedġu għu diskussjoni li sviluppat fil-kontest tat-tilek, ġifiri subordination, l-allokazzjoni tal-emrel, kif għandu tkun allokata. Jett nifoka fuq l-iktar banek il-kbar minħabba illi naħseb li ċertu banek oħrajn żgħar naħseb illi zero huwa imru aċċettabbli. Apparti minn hekk naħseb li għamel sens li nikkonsidraw dawk il-karatteristiċi meta nistabilixxu l-emrel. U għalina l-emrel u il-regolament l-ISM u l-BRD huma u l-qafas li aħna din nużaw. L-oħrajn huma idejat li aħna nistgħu nikkonsidraw sabiex ikun dan qafas legali li aħna nixtiequ neħdu impenn sabiex ikun implementat. Grazzi. Grazzi ħafna li l-ek nishtiq ningrazzja Patrick Pearson u l-Elke Koenig għal kontribuzzjoni li tawna għal din is-sedut ta' skrutinju issa ninsab ċerti li t tim ta' negozjati ħajħdu pożizzjoni fuq l-delegat ma nafx jekk ir-rapporter jixtiex forsi jżid xi ħaġa. Le, jiena naħseb li dawk kienu preżentazzjonijiet tajbin u aħna rridu nalizzaw daqsxejn iktar il-kwistjonijiet. Iżda naħseb li nistgħu nkunu kuntenti ħafna fuq din id-diskussjoni. Grazzi ħafna nistgħu nikkonkludu dan il-punt fuq l-aġenda u ngħaddu issa għal punt li jmiss. Mela issa għandna ir-rapport tal-Efrag. Nixtieq nilqal lil Jean Paul Gozes qed għos li inti qiegħed hawnhekk, nkella ħabba li kellek rwol importanti ħafna. Kif tafu sur Gozes huwa il-kandidat il-Kummissjoni Ewropea innomina tal-pożizzjoni għall bord ta' l-efrag bħala ċerta ta' dan il-bord. Issa skont ir-regoli Irrit ikollna nasmi mal kandidat ġifi Massur Gozes. Mbagħad ħanivvutaw illum stess fuq il-ħatra tiegħu. Ġifieri nixtieq illi nilqakom hawnhekk nixtieq nagħtik l-opportunità ta' prezentazzjoni mill-ewwel mbagħad ħajkonna l-mistoqsijiet min-naħa tal-membri. Jean Paul Grazzi ħafna President inkom tifmu li eh, ċerta emozjoni rġajt sibt ruħi hawnhekk dan l-emiċiklu u għet nara hawnhekk mill-ġdid nies li naf ħbib tiegħi. Il-dinja ekki, il-ħajja ekki illi wara 10 snin fil-Parlament Ewropew u 10 snin fil-Komitat Ekonomiku Soċjali Ewropew wara sentejn ħanajdu l-mek ta' standby issa Jiena proponejt il-kandidatura għal presidenza ta' l-EFRAG. Din il-kandidatura forti kienet prezunzjoni minna ħatijaj għax na għandi l-kwalitajt jew il-kompetenzi tal-ħbib ħabib tijaj li ħabib tijaj Wolfgang Anskin li kienu mbagħad eh, kandidat ta' qabli imma jiena nixtieq illi navvanza u hekk naħdem u forsi il-taħriġ tiegħi ekonomika, legali, kif ukoll il-ħajja professjonali tiegħi jina kont assistent l-Università fil-xjenza politika u tal-liġi u jiena kont avokat u dim il-qorti ta' Pariġi u mbagħad għal 15 kont ukoll eh, avokat fil-qorti ta' Kassazzjoni u jiena kont direttur ukoll tat-taxxa u tal-Kumitat eżekutiv ta' bank li kien speċjalizzat fil-finanzjament tal-kollettivitajiet lokali. Jiena mbagħad li 2007 eh, ma, ma kontx wasalt għal pensjoni ma jiena spiċċajt minn ħajja professjonali biex jiena nkun MEP. U jiena matul 30 eh, sena jiena kont sindku ta' raħal uh, zaħir ta' komunità żgħira mina kont is-sindku ta' komun fil-Normandija. Fil-Parlament Europol kollegi jafu so hawnhekk, jina kelli l-privileġġ, il-pjaċir li nkun koordinatur ta' l-IPP mill-2007 sal-2014 u ħdimt mal ħabibti tiegħi Balz, parteċipajt fuq ħafna eh, files importanti anke tal-IFID kif ukoll tar rating agencies fuq il-koordinazzjoni tal-politiki ekonomiċi fuq is-semestru Ewropew pereżempju. Imma ovvjament il-kompetenzi mitlubin mill-lefrag għal dawk illi jaħdmu hemm forsi huma wis iktar minn hekk. L-lefrag ġiet organizzata mill-ġdid wara ir-rapport ta' Filip Majstat u l-post ta' president ta' Efragu pjuttost uniku. L-ewwel net meta naraw l-istatut ma tantx naraw preċiżjoni t'a dak li għamel imma hemm bżonn illi kollu rwol ta' liaison, ta' riflessjoni, kif ukoll ta' konsiderazzjoni tal-interess pubbliku għax waħda mill-karatteristiċi ta' l-ifrag hija illi fiħdana hemm il-partit interessati, l-stakeholders kif ngħidu hawnhekk Brussell, ġifieri nies illi rappreżentaw l-interessi konċernati ta' nies li ġu minn pajjiżi differenti u l president u l-għamu wieħed u laq ieħor u għalhekk dinja ħaġa innovattiva fil-proġett illi ġi implementat wara rakkomandazzjoni ta' Filip Mejxtat. Walek jini nisun għod nitkellem fuq ir-regoli li qegħdin eh, iġu l laqas ma jkun leġitmu minna ħatjar għax l-efra kif tafu għandu ħafna livelli mi komitat tekniku li huwa speċjalità tal-aħħar, u mbagħad hemm il-board stess, u mbagħad ovvjament hemm l-istaff ta' l-efrak staff kompetenti u tekniku f'dan il-qasam speċifiku ħafna. Nixtieq pjuttost najdilkom il-perċezzjoni tiegħi tal-azzjoni tal-President ta' l Global Net b'din l-organizzazzjoni ġdida żgur il-President ikollu jiverifika li l-kompetenzi kollha ikunu għandkollhom eh, uh, rol armonizzat għax hemm ukoll direttur ġenerali li għandu responsabilità għall-istaff biex hekk u jimplementa dispożizzjoni illi jippermettu lill efrak illi jaqdi r-rol tiegħu taħt il-Komissjoni Ewropea għal dawk li huma regoli ta' kontabilità fuq livell Ewropew u meta ngħid ir-rwol tad-Direttur Ġenerali dak li dak illi ġara sissa u għatajb ħafna ma dejjem tejbu l-operat biex hekk il-leħen tal-Ewropa tkun iktar b'saħħitha fl-implementazzjoni tal-normalizzazzjoni tal-standardizzazzjoni. L-Ewropa għażlet li ma jkollix li i imma illi tieħu regoli tal-ISB li rien mid-debattitu mbagħad tal-istatut ta' din l-entità ta' din il-fondazzjoni u għalhekk L-Ewropa għandha bżonn twassal l-ħena biex hekk il-standardizzazzjoni li hemm regolamentazzjoni tkun f'konformità mal-prinċipju li animaw il-politika tal-kontabilità fl-Ewropa, iġifari qed naħseb għal eh, prudenza għal affidabilità, imma dawn ir-regoli għandhom bżonn jikkonsidraw ukoll il-bżonnijiet speċifiċi tal-Ewropa. Olek, dan huwa rwol skonti tal-President biex jom il-mezz illi dawn il-linji gwida ikunu tasso implementati. Għanna bżon il-Presidenti kollu jizgura urħu koll illi vakazzjoni tal-impatt illi jeżistu u eh, jikun jistaw iktar jikonsidraw il-konsekwenzi makroekonomiċi tal-adozzjoni tal-regoli. tal adozzjoni tal regoli L-istess jottu kolla l-konsekwenzi ta' da, din il-metodoloġija tal-kontabilità fuq it-kabir ekonomiku kif ukoll l-istabilità finanzjarja. U rajna illi ċerti kwalifiki fil-fatt jistaw u koll e, ikunu ta' detriment u mux ta' standardizzazzjoni, għalek dawn huma elementi konkreti illi l-President se jkolli jaqda fost l-affarijiet li għandu xjamel bħala r-rwol tiegħu għattu ukoll għandu bżonni jikkonsidra l-interess pubbliku. Filip Mejxtat fil-rapport tiegħu beda jitkellem fuq xi elementi ta' din il-konsiderazzjoni tal-interess pubbliku għandna bżonn nitlu iktar fil-fond fuq dak li huma l-kriterju naraw eventwalment biex forsi nbidluhom l-inċidenza illi l-konsiderazzjoni tal-interess pubbliku tista' jkollha fuq ir-regoli ta' kontabilità li diġà jeżistu jew dak li se jkollna fil-futur imma biex fl-aħħar mill-aħħar ikunu nafu li muda l-interess pubbliku huwa bżonn ta' siħep u għal dan huwa l-Parlament. Qabel il-Parlament nista' ngħid illi ikonna in, in tejbu, insaħħu il-rabtiet mal-Aġenzija pal servatur fil-Konsil e kazlu imma naħseb li armonizzazzjoni mal-aġenziji u hija importanti biex hekk din ir-riċerka ta' kunsess li huwa neċessarju biex ikonna pis fuq livell internazzjonali tkun realtà. Il-funzjonijiet li kelli qabel f'dan il-komitat ovvjament hawn l-opportunità li konna li kolli kuntatt ti personali ma' tliet presidenti l-aġenziji u nittama illi nkun nista nisfrutta dawn ir relazzjonijiet mod pożittiv biex hekk ix-xogħol ikun iktar armonjus fost it-tlet aċenziji l-EFRAK u l-Bank Ċentrali Ewropea. Għalek il-Parlament u element essenzjali jina rajt b'ħafna interess il-rapport minn Theodor Stolajan intki votajt tuħu fil-plenarja ta' ġunju illi ovvjament għandu ħafna kummenti illi huma rilevanti ħafna jekk jipermetti li nġudikom imma jekk jew hekk jiena dawn il-kummenti jkunu l-profil tiegħi jekk inkom tivvotaw li l-fiduċja dan ir-rwol nixtieq ngħid ukoll biċ-ċar ħafna hawnhekk li nixtieq u mhuwiex biss xoqqa tiegħi ma tal-istituzzjoni nixtieq nistabbilixxi mal-Parlament iktar minn qatt qabel rabtiet ta' fiduċja u ta' ribħafna għad diskussjoni dan jfisser mod konkret illi nkunu nistgħu norganizzaw mod regolari jew wara talba tal-efrak jew talba tal-MPs jew tal-President tal-grupp fostkom illi segwu dawn il-kwistjonijiet iktar minn qrib dawn l-affarijiet komplessi biex hekk flimkien ikonna laqat ta' ħidma fuq id-dispożizzjonijiet li għadin jiġu diskussi dawk pendenti imma dawk illi għandna bżonn nirresqu għall attenzjoni tal-awtorità tax xlefra hemm bżonn ikun mhux biss reattiv imma proattiv u għalhekk irressa xi kwistjonijiet qabel ma oħrajn jirreflettu fuqhom biex hekk aħna nistgħu ikollna peace u mhux l-affarijiet isiru u mbagħad noħorġu b'xi rakkomandazzjoni u għalhekk hemm bżonn niftakar illi l-ifrak jagħti l-parir il-Kummissjoni u ma hemm ukoll istituzzjoni tal-Parlament u jiena dispost jekk nieħu dan il funzjonijiet illi kolli l-ewwel laqgħa ta' ħidma bejn l-MEPs ikkonċernati u nistabbilixxi rabtiet ta' kulleġġ. Jiena bħala koordinatur dejjem kont naħdem mal-kollegi tal-gruppi kollha biex nipprova nsib soluzzjonijiet eh, intelligenti u kompromessi tajbin u għalhekk anke dan ix-xogħol ta' kulleġġ nistgħu nagħmluh ukoll dan il-qafas il-ġdid fit-twaqif ta' relazzjonijiet mal-Parlament Ewropew. Dawn dan ikelli xnajdilkom, ma ovvjament bħalma titlob ir-regola jiena lest nirrispondi għal mistoqsijiet li nittama li tkunu eh, twajbin miegħi. Grazzi. Thank you for this, I would say, excellent presentation and uh, very... Grazie ħafna dak il-prezentazzjoni. Nasab li ħaġa tajba tidher il-kooperazzjoni bejn il-Parlament u l-Efrak u l-kontribuzzjoni kostruttiva li se jagħmel l-Efrak. Issa ngħaddu għal kelliema fisem il-gruppi politiċi nixtieq nitlobkom ħalli li ma tkellmux l-iktar minn ftit minuti kull wieħed minħabba li qegħdin tard u ħaniħoldu l-votazzjoni kol fl-aħħar tal laqgħa Grazzi ħafna, Aziz Jean Paul, jiena nixtieq illi l-ewwel qabel kollox ngħid u nammetti illi jiena ma tantx għandi pożizzjoni neutrali f'dan is minħabba il-biberija li aħna kellna fuq periodu twil ta' żmien u anke minħabba li aħna ħdimna tajjeb flimkien. Naħseb li wieħed jista' jara illi jenna feksew minħabba li l-mistoqsijiet li naħat nota tagħhom diġà iġibtom inti fil-preżentazzjoni, ġifieri naħseb illi oġobtni f'dak li qed mar-relazzjoni mal-Parlament Ewropew ma maġinajtx li ħatejt xi ħaġa oħra insomma. Apparti minn hekk hemm mistoqsija oħra li nixtieq insaqsi. U mhix ħantawal wis minħabba ma tantx għandna ħafna ħin. Inti qed illi l-Ewropa għandha titkellem b'mod iktar preċiż dak li għandu x'jaqsam il-liġi internazzjonali tal-standards. Forsi tista' tgħidilna daqsxejn iktar fid-dettall x'taħseb fuq dan minħabba li għalija dan huwa wieħed mill-iktar punti importanti għas-snin ġejjin għalhekk nixtieq illi inti tieħu pożizzjoni fuq din u qed nieħu gost li inti intażilt bħala kandidat għal din il-pożizzjoni. Naħseb li mhux biss eh, fismiet nitkellem iżda fisem anka nies oħra. Kontet ngħid li l-Ewropa għandha bżonn twassal leħena mod iktar qawwi. Ovvjament mhux l-efrak direttament ħlif relazzjonijiet tekniċi mal-ISP, imma bżonn ikun l-ifrag illi jiprofa jkun katalizzatur għal dak li huma pożizzjonijiet differenti fuq livell Ewropej, kif kont qed ngħid qabel biex hekk ikun hemm kunsens b'saħħtu tkun ta' preġudizzju għall-Ewropa illi entità li frag tagħti pariri lill kummissjoni illi segwihom jew ma segwihomx u b'mod parallel ikun hemm il-ħna oħrajn fl-Ewropa illi wkoll joħorġu perspettivi differenti fuq affarijiet essenzjali. U l dan huwa x-xogħol għandna bżonn nagħmlu ġifieri t-tim kollu tal-ifrag biex hekk ikonna l-iktar bażi wiesa possibbli fuq livell internazzjonali. U l-fatt li nkunu proattivi ikunu nistaw nanticipaw il-kwistjonijiet, diskussjonijiet u nanticipaw u koll eventualment il-kontradizzjonijiet jew differenzi li kun ta' preġudizzju għall-Europa. Imma aħna għanna xogħol importanti u dimna u il-Kummissjoni naf illi hija determinata biex ek inkunu nistaw inkunu eh, importanti fuq skala internazzjonali u għalek li fragmis se tmur l dak li għamlet qabel imma se tkompli u ninsisti fuq il-fat illi il-President, il-Direttur Ġenerali, flimkien dan it-tandem għan bżonni jkomplu jaħdmu Eh, mod armonjus u jekk tippermettiju li ċajta u xi ħud se jifmuha. Jiena kelli l-opportunità dal ħodu kelli direttur ġenerali eh, fuq it-telefon dal-għodu huwa Ingliż u u għatlu kompetizzjoni l-unika waħda bejnietna min se jkun illi dak illi jitkellem l-aħjar il-lingwa tal-ieħor. Iġifiri naseb ek biss ek li frak hemm bżonn ikun maqut u ikun gwidat mod armonjus. Beres. Pervanx Beres, grazzi ħafna President u prosit. Prosit passo tal-fat li ġej tal-nek u raġunijiet għaliex in-prezenti fostna hawnhekk jina kontenta ħafna illi issa jira bħala koordinatriċi ġida fjamanta. U inti ovvjament kont koordinatur qabli u kont użajt it-talenti tiegħek. Mela, jiena għandi tliet mistoqsijiet għalik. L-ewwel mistoqsija nafu li frakilna nafuh u l-punta oriġni stess tal-lifrak kif għattint l-avukat isu defensur fil isib u rajt il-lifrak un saret il-defensur tal isib fl-Ewropa. U għalhekk kif nistgħu nagħmlu biex ma, tkun, ma jkunx il-każ u rakkomandazzjonijiet ta' Filip Majxtat jiġu implementati. Niġa tieni mistoqsija. X'taħseb fuq il-proċess ta' ħatra tiegħek u il-fatt li hemm nuqqas ta' steering, ta' gwida eh, f'din l-entità fejn jiena nittama li tkun il-kap imħabba dowmin x'tfisser da kollu, x'ifisser da kollu speċjalment għal dik li għall-istituzzjoni Ewropea dan il-proċess. U niġa tret mistoqsija, meta int tajt trid konsidra l-interessi Ewropej, għandi għanna il-kwistjoni tal-IFRS disa fejn ħafna Ewropej qegħdin imħazbin kif din ir-regra tista um, tappoġġa mod dejjima il-finanzjament u għalhekk li frak kif daħlet u li frakkella l-elementi kollha dispożizzjoni tagħha għandna bżonn intejbu l-kondizzjonijiet tal-istudju tal-impatt biex ikun hemm normi ta' kontabilità li tlu fis imma għandi ħafna iktar mistoqsijiet imma inħallik tirrispondi iva e, pervanx diffiċli biżet iva grazzi ħafna inti president ta' Likon flow il-komitat mandat tiegħi. Grazzi dawn il-mistoqsijiet fuq ir-relazzjonijiet mal- Sajbi naħseb illi li kieku konna fir-riservatezza forse nista' ngħidlek li l-għażla tal-kandidat kienet motivitat mitħassib li jkun hemm indipendenza ikbar. Vizavi li SIB dan ma jfissix razzjoni ta' imma illi kulħadd jiddefendi il-perspettiva tiegħu u jiena determinat anke dat-tim tiegħi biex dan l-interess jgħod biex hekk aħna nkunu indipendenti. Issa, fuq l-istudji ta' impatt jiena fil-qosor ħafna imma hemm li wieħed jgħid li sissa minħabba fit-talbiet ma tantx kienu preċiżi li studji ta' impatt forsi jistgħu jidhru mhux biżejjed u għalhekk tkellimt fuq il-fatt li l-studji ta' impatt għandhom soni li konsiderazzjoni l-impatt makroekonomiċi u morru lil lin minn pożizzjoni tal-opportunità biss u jekk maċ illi mhux li frak suppost tagħmel politika imma naħseb li r-rwol ta' konsillier huwa u jina kont ukoll konsillier meta kont avokat hemm bżonn wieħed jgħid hemm ir-regola dak li suppost jiġri imma mbagħad fl-aħħar mill-aħħar joħroġ parir li jista' jiġi segwit jew le imma parir għall-opportunità għax wieħed ikun gvernat gverna il-dossier jkun jafu sew il file u għalhekk din hija waħda mill metodoloġiji li nixtieq nippromuovi ovvjament mill bil-ħidma kol tad-direttur. Thank you. Uh, Bernd Luke. Grazie ħafna, Luke. Grazie ħafna, Sur President. Nishtiq illi nitkellem Fissem Sur Kamal li ma setax ikun għawek. Grazzi ħafna tal-kommenti tal-kollegi. tal kolle tal kolle tal kommenti tal kollegi Issa ħna naħsbu li l-ħatra ta' ċerl ġdid tal-efrag hija xi ħaġa tajba speċjalment minħabba l-fatt li din l-istituzzjoni ilha żmien mingħajr. ċer, aħna rajna illi fil-fadda nappoġġani diġà fl-aħħar rapport ta' Stolojan u anka nixtiequ illi fil-fatt nimplementaw dan l-aħħar stadju tal-proċess meġdat. Issa jiena naħseb illi dan huwa tampen ċar għall-evoluzzjoni tal-impatt ħalli naraw li l-standards ikunu qegħdin jirriflettu l-opinjoni u l-interess tal-pubbliku nixtieq ngħid ukoll li inti qed li tixtieq iżżomm ir-relazzjoni mill-qrib mal-Parlament Ewropew ħadd tiffaċilita id-diskussjoni ta' tħassib li għadhom jeżistu fl-standards issa li aħna ħanibdew bl-evalwazzjoni. Issa nixtieq li nsaqsik ukoll sur Gozes x'inhi l-opinjoni tiegħek fuq kwistjoni li semmit dan l-aħħar fir-rapport dwar kontradizzjoni bejn li ISBs ġifieri l-interpretazzjoni tal-kontabilta u dak li għandna fid-direttiva tal-kontabilta u l-każijiet tal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea naħseb li inti diġà Eh, kont taf dwar da minħabba illi fil-fatt il-Bord ta' ġestjoni tal-Kontabilta Franċiża diġà semma dan il-punt. F'dan il-qafas aħna qegħdin naraw li nużaw il-mudell ta' kemm hija meħtieġa din id-deċiżjoni li tirreferi għal possibilità tal-swieq tal-kapital dwar deċiżjonijiet li għandna nieħdu apparti minn hekk iżda fuq id-direttiva tal-kontabilta u il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea dan irrit iwassal għat-telf u il-responsabiltajiet skont it-telf illi kellhom fl-istituzzjoni u dan irid ukoll jissemma fil-kontabilta u mandu ma jistax jintuża għal snin ta' wara u l-profit jista' fil-fatt jitqassam bħala dividends dinja it-tini ħaġa li tittieħed fil-fatt mill-artiklu 15 wieħed mit-direttiva tal-kapital. Inti taħseb li d-dinja ta' kontradizzjoni u jekk taħseb d-dinja ta' kontradizzjoni, kif bessibek toħroġ minna din kontradizzjoni? Merci de, de votre question. Grazie ħafna tal-mistoqsija tiegħek. Jina kontet ngħid il-kandidatura tiegħek kienet presunt suża u jina ftit sekondi ikun ukoll presunzjoni minna ħatjaj biex nirrispondi jina mandiċ leġittimità diretta li nikkritika deċiżjonijiet ta' entità wahra oħra jew tal-qorti imma nipproponi li din ir-riflessjoni eh, tkun waħda mis-suġġetti ta' dawn laqat li jingħat li jistgħu jkollna ta' bejnietna biex mhux nirrispondi kif ġiġi imma wara riflessjoni b'elementi tekniċi u nipproponi li jekk niġi maħtur inkunu nistgħu nintaqaw biex nitkellmu fuq dan is-suġġett ma' nies kompetenti biex naraw li mumma il-konsekwenzi nistgħu naslu għalihom. Jiena qabel ma kontx rispondejt fuq l-investimenti fuq medda eh, twila ta' żmien il madam Beres, ovvjament din hija waħda mill-affarijiet illi kont Eh, ovvjament naħdem fuq qabel u anki issa regoli tal-kontabilità ma jidux jipenalizzaw it-tip ta' attivitajiet u l-iktar l-investimenti fuq meta twila ta' żmien minħabba miżuri illi jkunu biss fuq medda qasira ta' żmien biex jagħtu xi valur miżjud. U u hekk ikunu taħsara l-perspettiva ekonomika ġenerali. Signora Silvi Golar, grazzi ħafna President. Iva, għawnek jien Jean-Paul, għawnien għaxrit eh, insib plug għal laptop tijaj. Grazzi ħafna, merħba ġejt lura għawnek u Edin naraw dawn l-studio b'mod serju ħafna. Aħna niftakruk, so ovvjament, tal-kompetenzi tijak, tal-talenti tijak, jien għandi mistoqsija li ma jista' jkun l-prioritajiet ta' funzjoni bħal din bħala president u medda qasira ta' żmien u anki forsi fuq medda twila ta' żmien nistgħu nitkellmu eh, jekk tiġi maħtur, imma nixtieq inkun naf fejn nistgħu nibdew f'dan is-settur kif kiteb eh, f'rapport ta' inizjattiva L-interazzjoni bejn il-livell globali u dak Ewropew u dak nazzjonali huwa pjuttost kompless biex wieħed jimplementa ħolek din mhijiex xi mistoqsija bħala nasba imma li huma l-prioritajiet ta' dan il-President li ġie maħtur. Grazzi ħafna. L-ewwel net, ir-rapport ta' Sur Solojan jiena rajtu b'interess kbir, b'attenzjoni kbira u rajtu kol emendi ta' kulħadd dawk li ġew adottati u xuħu dawk le. U ovvjament jixħtu daw l-interessanti ħafna fuq il-perspettiva tal-Parlament. Il-prioritajiet tiegħi jekk nkun maħtur President huma illi l-ewwel dan it-tim jopera sob rabta dirett ma' Direttur Ġenerali għax iċ-ċirkostanzi huma tali illi l-ifrag se jkollha President ġdid wara li ma kellix u hemm direttur ġenerali ġdid mill-11 ta' April. U għalhekk iż-żewġ eh, ġiel ġodda fjamanti u ovvjament dan jista' jkun eh, tal-akune għax m'hemmx eh, sfond, imma forsi jista' jkun ta' valur għax jista' jkun hemm idejat ġodda minna wieħed jaħseb x'ġara qabel għalek għalhekk l-ewwel priorità tiegħi tkun illi opera sew dan it-tim b'mod armonjuż kif qatt qabel u nerġa' nirrepeti ruħi għax huwa element importanti. F'dan it-tim hemm persuni illi huma ta' valur eh, kbir, ta' kompetenzi tajbin ħafna u jistaw jirrispondu għad ħassib imħabba l-implementazzjoni tar riforma ta' Majstat. Priorità oħra tiegħi biex inkunu iktar effiċenti nkontatta l-aġenziji kif għadd, imma naħseb li huwa importanti għax illum naħseb u jina biss bisfja illi ċerti aġenziji jew aġenzija b'singular forsi mhumiex ikunu daqshekk proattivi jew forsi mhumiex qed jilagħbu l-logħba kollettiva ħanajdu hekk biex nirrisponda kif qatt lil Balz. Jiena nixtieq kontatta tliet presidenti illi jina nafhom so, għax kont MP meta huma ġew matura ġifiri, u għalhekk naħseb illi magħhom nistgħu ikolli relazzjoni tajba ħafna. Għanna bżonn niftakru dejjem illi fuq il-bod ta' l-ifrak hemm rappreżentanti wkoll eh, ta' dawk li huma l edintajiet sa standardizzazzjoni fuq livell nazzjonali ngħid fost fost eh, l-aħjar, fost l-iktar importanti. U se nipprovaw eh, naħdmu biex niżviluppaw aħjar it-ħassib ta' simplifikazzjoni fuq l-SMEs din hija l-idea li għaddin narawa kullum kien anke fir-rapport tas sur Tolajan u l hemm ħafna xogħol xwieħed jagħmel dan inqasam biex ir-regoli eh, ta' kontabilità ikunu f'konformità. Dawn huma l-ewwel ideat tagħna u mbagħad il-laqat periodiċi kif eh, kif proponejt mal-grupp li jkun interessat biex hekk nirraffinaw na kriterji u jkollna riflessjoni flimkien. Naħseb hekk naslu riżultati tajbin jekk naħdmu it-fit. Thank you, uh, Mr. Grazzi ħafna Sassur McCarthy. Grazzi ħafna sur President nixtieq li nitlob skuża f'iseb Fabio De Mażin ma setax ikun hawnhekk. Nixtieq illi nsaqsi żewġ mistoqsijiet il sur Goswa u waħda hija fuq il-numru ta' membri li ħajkun hemm fil-korpi ta' standards tal-kontabilta' tal Jesbi, u nixtieq insassik jekk inti taħsebx li dan qiegħed kopri l-gruppi ta' interess kollha jekk u dawn mhumiex trade unions, SMEs u anka dwar il-korpi ta' standards tal-kontabilità inti taħseb l-istrutturi tal-gvern qed jirriflettu l-interess pubbliku jew inkella jekk x'taħseb li x'taħseb li għat-titjib li għandu jsir it-tieni parti fil-mistoqsija tiegħi hija mistoqsija iktar personali. Ħafna minna jemnu illi parti mill-kriżi illi l-Ewropa daħlet fiha kienet minħabba kunsens tal-kozi illi kienet jirriżulta għall protezzjoni tal-istituzzjonijiet u mhux taċ ċittadini Ewropej Jiena naf li inti kont ilek isservi bħala membru tal-Parlament Ewropew u kont involut fit tfassil ta' strutturi politiċi qed nisma li llum kellek qed nisma llum li inti kellek reputazzjoni tajba, però tista' tisserraħ li rasi li inti mtix parti mid sistema ta' revolving door illi ħafna minna jaħsbu illi inħolqot għawek u li waslet tal kriżi ekonomika u finanzjar nixtieq illi nkun naf Eh, jekk inti tista' xi serraħ li rasi fuq għadin, grazzi. Bien, alors sur l'organizzazzjoni. Tajb wis, mela fuq l-organizzazzjoni tal-ifra inti tifhem meta wieħed ikun kandidat tal-president ta' entità lilli eh, jeżisti, eh, ġi rinnovat, imma m'hemmx l-evalwazzjoni tar-riforma sissa ma nistax nieħu pożizzjoni fuq rilevanza tal- l-organizzazzjoni tal-IFAG attwali għax nasib tkun mhux ħaġa floka u ma tikkorrispondix għall-idea li għandi ta' responsabilità li stessa tkun tiegħi u ta' jasli l waqt l-awtorità kompetenti l-MEPs ikun jistgħu jagħmlu valutazzjoni tagħhom tar-riżultat tal-ħidma tal-riforma ma mhux jien hawnhekk se nagħmel kummenti fuq il-mod eh, kif li fragġiet riorganizzata naħseb illi l-idea ta' entità illi trappreżenta ħafna interessi hija idea tajba naf illi wħud forsi xtaqu illi tinbidel f'aġenzija pubblika u s-sur maċta teżamina din il-proposta, però maċċettajx, u għalek jiena ovvjament nitkellem biss eh, fiħdan il-qafas legali li jista' jitċaqla ovvjament jekk umbat iġi deċis li kunem bidliet issa fuq it-tieni mistoqsija L-ewwel net. Jina fil-fattiva kont MEP mill-2004 sal-2014 u mill-2009 su 14 jina ħdimt ħafna fuq kwistjonijiet finanzjarji u ekonomiċi. Jina ovvjament nuri solidarjetà eh, mal-ħidma li għamilna solidarjetà u rappresentanza kbira fejn konna nafu li l-kriżi kienet b'saħħita ħafna u kellna bżonn insibu soluzzjonijiet forsi rimedji soluzzjonijiet ma kienux perfetti, imma żgur mhux forsi eh, għar li kieku ma minna xejn u għalhekk eh, stajna nilimitaw l-affarijiet u grazzi għal dan ix-xogħol nistgħu ngħidu illi kien hemm impatt pożittiv għal bqija inna nagħmilx parti minn xi organizzazzjoni segreta u jekk tridu titar fuq il-konflitti ta' interessi, issa daw l-aħħar sentejn jiena ma li minix MP, jiena ma kelli l-ebda xogħol fejn riċevejt eh, flus laqas kont pożizzjoni ta' kunsill u rifjutajt kull talba ta' lobbying. Jiena biss teżorir eh, u memx flus però tal-Fondazzjoni Schumann li hija fondazzjoni ta' użu utilità pubbliku li tara l-affarijiet Ewropej jekk dan huwa impenn iva l-Ewropa l-impenn tiegħi. Grazzi ħafna Sven Kikurt. Grazzi, nerġa' nagħtik merba Jean Paul. Minħabba li inti titkellem tajjeb bil-Ġermaniż, ħan ngħid ftit kliem jiena bil-Ġermaniż. Ma kien hemm ukoll kollegi li saqsewni speċjalment biex nitkellem bil-Ġermaniż. Mela, jiena naħseb Illi inti Aziz Werner, minħabba li ġej minn Reinhard Pflal, saħjar toqgħod lura minħabba l-aċċent li jista' jkollok. Ħanerġa' nibdel <laughs> għall-Ingliż. Ħalli tifhmuni sew. Aħna minna tal-grupp tagħna naċċettaw u nilqaw il-kandidatura tiegħek u naħseb li minna tal-Kummissjoni suġġeraw lilek bħala Kummissjoni bħala kandidat skużawni u naħseb li dan jista' juri l-influenza l-għandu l-Parlament Ewropew fil-qasam tal-kontabilità tieni darba li ex kollega tagħna qed ikun suġġerit sabiex ikollu dan ix-xogħol. Jiena nixtieq nilqa' dak li qed tinti fuq il-prioritajiet tagħna ġifieri li rridu nippermettu li l-efrak jikkonsidra iktar l-interess pubbliku u l-kapaċitajiet makroekonomiċi tal-analiżi u anke minħabba li inti referejt ukoll għall-Parlament Ewropew demokrazija u responsabilità li ħajkollha l-efrak sabiex tippreżenta il- ħidma taħħa qoddim il-Parlament Ewropew anka b'referenza mar-rapport ta' Stolojan. Jiena naħseb li tant kellna storja tajba ta' kooperazzjoni li stanraw il-mod ta' kif intom itħarsu lejn l-affarijiet mela. Għandi żewġ kumenti fuq il-kontenut il-rapport tal-Orozier li kien il-punta tluq U kif qed naraw fir-rapport tal arrozier hemm ħafna referenzi li tisiru għal regoli tal-kontabilità u waħda mill-affarijiet hija illi l-proċikliċità illi kellna fir dawn ir-regoli kien dak il-punt illi anqal il-kriżi ekonomika u finanzjarja iżda sissa ma kienx hemm konsegwenzi legali għabbażi ta' rekomendazzjoni tiegħu. Inti lest li terġa' tanalizza dak il ħallaw raħd la rozier u inti tkellem tukol fuq fat li għandna jkun regolist iktar stretti f'dak li għandix għasam mal-kontabilità. il demokrazija għet mill-valur iktar importanti l-Unjoni Ewropea inti taqbel li aħna rridu nikkontribwixxu f'dawn l-aġenziji internazzjonali wkoll li ħajkonna prinċipji demokratiċi u apparti minn hekk lest li tipprovdi wkoll il-lista ta' dawn il-lobbyists kollha li joffrewlek xogħol. Ische Wörter, äh, Sven. Le... <laughs> Je peux vous donner les. Grazie ħafna, nisantikom lista. Ma ma kienxem kju u d-dimi pal-mem Franza fil-qoddim il-pompa tal-petrol. Fuq l-ewwel mistoqsija tijak. Mela. Dak li għandha x'taqsam ma' demokrazija, jiena flessibli biex ikun hemm dawn id-diskussjonijiet. Jiena naħseb li bħalek hemm dawn l-elementi illi forsi għandhom fattur ta' multiplikazzjoni għal dak li huwa l-valur ġust, per eżempju, meta tkellimt qabel fuq ir-rol proattiv ta' l-ifrak, Nasseb huwa dan li xtaqt ngħid iġifieri mid-diskussjonijiet komuni tagħna ma' taħdidiet tagħna bejnkom u l-ifrag nkunu nistgħu nerġaw eh, nittrattaw dawk is-suġġetti li huma wkoll possibilitajiet tekniċi x'dak li huwa interessanti skonti għalina għal-ifrag ta' entità li teknika ħafna mhux biss inresqu is-suġġetti imma nagħtu it-tweġibiet għal mistoqsijiet biex hekk naslu għal soluzzjonijiet li jista' jkunu suġġett ta' dibattitu minn kulħadd biex hekk naraw l-affarijiet b'mod iktar konkret. Nixtieq ngħidilkom illi jekk ittun il-fiduċja tagħkom, jiena se nipprova neseċita din dan il-post ta' presidenza eh, b'sens komun ma naf jekk ix biss valur Franċiż imma wkoll b'xerta ċertu eh, emozzjoni eh, Britannika, u għalhekk dan huwa lan tiegħi imma dan lan nilħuqu biss minħabba il-kwalità għolja tat-tim ta' Lifrag u mħabba l-kollaborazzjoni bejn il-Parlament u it-tim ta' Lifrag. Um, I ask if FDD wants to Grazzi, ma nafxek li FDD xtieq xie jitkellem biex mandir l-ħat li xtiq jitkellem fil tiegħi li jennef laqas tajjeb ma mela nistgħu nikkonkludu dan ismiħ. Kena smih tajjeb ħafna u nixtieq ngħid prozett lilkom u issa nistgħu nagħmlu evalwazzjoni qasira żgur li mhux ħa toħdilna ħafna ħin u mbagħad nagħmlu votazzjoni eżattament wara. Unfortunately, we need to be in camera, even if it will be probably very short. Sfortunatament ħaj konna nkunu in kamera minkejja li għandu mu vera ftit ġifiri nitlob li dawk kollha li ma jistgħux jattendu jekk ikun għal kamera sabiex joħorġu minn din is-sala kieġobkom. jiġobkom. Ask uh, please someone to tell me when we can start. Iwa, mela, jista jidħol. L-ewwel rridu nivvutaw mbagħad ngħidulu proset. Hemm bżonn li nittestjaw ta' malaj votazzjoni miftuħa. Tajjeb, jekk iġobkom ivvutaw issa iva wkoll fit-test, jek iġobkom. Għatfada zewġ kollegi li jridu jivvotaw. Na, votazzjoni. Tajjeb, mela, ejja ħaniftu s-servutazzjoni għal ħatra ta' Jean Paul Gozes. Dan ħajkun vot segret. Aħna rridu nivvotaw b'mod sigret, skużawni, kieġobkom votaw. The vote is closed. Yes. 36 in favor, 5 36 favur, 5 kontra, 0 astenzjonijiet. Proset. Issa naddu għal votazzjoni fuq il-no objection. Jiġifieri fuq il-regolament delegat ta' 17 ta' Mejju illi kompli ma' regolament 596 tal-Parlament Ewropew tal-Kunsil jiena nissuġġerixxi li nivvotaw fuq dawn l-emendi kollha tat-test oriġinali. Votazzjoni miftuħa jogħġobkom ivvotaw. Dan mhux votat Vot elettroniku, minu kontra, stenzjonijiet. Għaddiet, issa nivvotaw votazzjoni nominali fuq it-testa kif emendat, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. 37 favur, 6 stenzjonijiet. memħat kontra, adottat dan it-test. Il-laqqa li jmiss tkun fit-13 ta' ġunju warna f'sinar u t-tlieta fil-ħodu warna f'sinar nara il-laqqa. 13 ta' ġunju hija l-laqqa tagħna li jmiss. Mina u 13 il-jum ieħor. Żgur li ħanħossu nuqqas ta' xulxin iżda mbagħad ħan nieħdu gost nerġgħu nagħmlu xulxin fit-13 ta' ġunju.